Good afternoon. And um, as announced this morning, uh, we're going to start with item 16. Uh, mela, sinjura ħjan komplu, bis-sedda 16, eh, mbagħad komplu, 15, 17 u 14. Mela, l-ewwel waħda li ħanibdew bija llum hija governanza u partneri u sħubija fuq is uniku. U rapporter għal din għal dan huwa Eh, Jürgen Kreuzmann. Mela ngħaddi l-kelma lil sur l għabri Kreuzmann biex nibdew id-dibattitu fuq dan il-suġġett. Grazzi ħafna. Ħankom. Grazzi ħafna lil kollegi kollha li batu emendi li bla dubju ħajamlu rapport iżjed u iżjed relevanti. Fin-numru 13, l-emenda 13, il-rwol tal-networks, dak li huwa impjegati fil-Unjoni Ewropea ġi msemmi paragrafu indipendenti li sissa ma kien hemm referenza leja u tagħmel referenza il-mobilità bejn stati membri differenti u dawn huma kwistjonijiet prattiċi li għandhom xaqsmu in-networks mumiex marufin mill-ċittadini eh, Ewropej u talba bil-kumitat biex tara f'dan fil-opinjoni tagħha. Kien hemm emenda li ġie about li ġifieri li aħna ħadna gost bil-komunikazzjoni tal kommissjoni u li jkollha pjattaforma biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jagħtu juru l-tħassib tagħhom dwar eh, suq U importanti li ċ-ċittadini jkollhom eh, informazzjoni diretta fuq regoli nazzjonali u jifmu l-proċedura b'forma diretta. Il-punti ta' kuntatt ċentrali eh, għal-ċittadini li jkunu marufin. n-nies ħajkunu utli biss jekk in jafu U importanti li għal-ċittadini li jikunu qrib il-negozju eh, u l chamber u importanti għawek. U għatajjeb li għet ikun jaff li hemm punti ta' kontatt f'Istat membri li ġi stabbilit u l-kompetenza, kapacitajiet fil-lingwistiċi jikunu eh, fissru li ħafna drabi ma jkunux xafuż Ingliż li kol ma niddeċidu għawek mumiex maruf barra daw l-istituzzjonijiet. Għalla għanna bżon iżet vizibilta ma ċittadini Ewropej jek di ħad funzjona sew. Din importanti. Fil-paragrafu 5 hemm żied hemmhekk ħafna mill-proposti għal suq uniku ħajġu mibawta l-autoritajiet lokali u reġjonali u dawn u dawn il-korpi għandhom bżonn ikunu involuti iżet fil-proċess f'livell iżjed għoli. Il-Komissjoni tiċċara għal-punt l-Istati membri li mandomx traskuraw dak id-dmir li għandhom li jgħaddu l-informazzjoni. Fuq ħafna punti aħna rnexxinna nsibu kompromessi tajbin u kien hemm eh, skambju tajjeb mal-shadow rapporters minn gruppi differenti. Grazzi ħafna. Hemm xi li jitkellem fuq dal-punt. Le. Bella, għaddu. l-Onorevoli Jakono Sari. Grazzi ħafna ta' xol verament utli tijak, jina naħseb li eh, s emendi u l importanti u l-emenda numru 16 eh, il-kwestjoni tal-ekonomija eh, mhux ħaġa li ġiet indirizzata fil-dokument. Ixtieq nitlob jekk il-Kommissjoni jekk ir-rappreżentant tal komissjoni tista' tgħidilna għaliex kom ma m'għamniex valutazzjoni ta' impatt fuq strument ta' komunità biex eh, biddel il-responsabilità kif nu mitlub mill-Parlament Ewropew fl-2009. Jiena nixtieq ukoll nżid li il-proċessa subkontratturi għandhom bżon regoli ċari. Dan hija ħaġa iżjed transkofina f'pajjiżi, eżempju f'Finlandja, aħna qegħdin nibnu bħalissa eh, impjant ta' nukleari fejn hemm ħaddiema minn eh, ħafna eh, pajjiżi differenti ġew impjegati. Per eżempju, kien hemm mument kellna kumpanija minn Ċipru li kien qed eh, ħaddima Pollakki lil Finlandja. U mhux ċar minnu responsabbli. Specialment qed nitkellmu dwar eh, eh, katina ta' subkontratturi komplikata u twila. U dawn il-problemi huma parti minn dell-entità jena nishtiq nisħafu dan il-punt. L-emenda 17 dwar rezoluzzjoni tal-disputi forma alternativa li ħaġa li edha fil-sfera tal-konsumaturi ma nasab li tkun idea tajba wkoll. Jekk ninkludu dan fil-kuntest tar relazzjonijiet internazzjonali wkoll biex nafitaw li jkun hemm eh, litigazzjoni eh, twila u ta' u għalija. Grazzi. għamxaħt mill komissjoni forsi jixtieq irraġi xjaldak. dak. Yes, thank you. Uh, yes, uh, I'm Mrs. Brunter from DG. Jena, uh, signora Brunter minn DG Suinter, minn Komissjoni Ewropea, il-mistoqsija tijak dwar il-revizjoni ta' Brussel wieħed. Uh, regolament hija ħaġa ta' uh, kompetenza ta' signora Redding, kwina probabilment ikolli bżonn um, reġalura fil-kollega tiegħi fil-direttur direttori ġenerali fuq ġustizza biex nkunna feqedin fuq dan, un bat naddi il-risposta fuq dik il-mistoqsija konkreta, ħaġa li it trattata fil-lat ta' s-suq uniku, ta' s-suq uniku. Għazzi, jek nem ħatti ħor, allora naddu l-kelma narġaw għal Jorgen Kreuzman. Mux ħan kommenti fuq il-proposte imma l-kollegi ta' mil-tana, mil mill mil-Finlandja ħna ħanħarsu leja Eh, nikkonsidraw rifletti fuq dak li qalet u naraw x'nistgħu nagħmlu ċarli għandna problema tul kompetizzjoni fej pereżempju u l-aħjar eżempju naħseb huwa ħaġa eh, li inti indikajt fil-Polonja pereżempju eh, nies miċ-Ċina jaħdmu hemm u għandhom inqas pagi u dik mhix ħaġa tajba jekk kien hemm kompetizzjoni mhux ġusta naħseb li f'dis direzzjoni l-emenda tiegħek uh, u sejjer fit-triq tajba l ma nella problema hemmhekk. Grazzi. Mela eh, l-14 ta' frar l-adozzjoni mbagħad eh, fil-plenarja fit-2 ta' Marzu naddu issa. Naddu issa għal 17 jekk eh, daka jittaqblu rapporter rapporter għal 15 mil-qijataw għal naddu għal 17. Eh, signora Jakonsari, l-Universi Jakonsari, huwa essu uniku għall-Ewropej. Għaddilek il kemma Grazzi ħafna, tajt l-Onorevoli Jakonsari, u grazzi ħafna l-kollegi kolla li urew interes kbir dwar l-opinjoni tiegħi. Fej kien hemm 80 emenda innaħseb li hemm ħafna valur miżjut hemmhekk f'dawk l-emendi. Jiena naħseb Lek aħna l-għan l-istess eh, għan li konna regoli ċiri eh, li huma ċari l-għan ta' dal-pakket tal-Kommissjoni huwa li ċittadini jkunu fil-qovol ta' su uniku. U din hija dan huwa għan importanti ħafna. Jiena naħseb li rridu nirriflettu iżjed fuq tip ta' ċittadini, se jkun nis intrapriża, ħaddiema, eh, tfal, eh, nis irtirati, u għalla vera jkun approċċi differenti u jkollna opinjonijiet differenti fil- u fil-emendi differenti li jintkom eh, ressaqtu. Nista' nara li hemm għan ma' wieħed li għadna. Kollegi, m'għandniex ħin biex nitlu fl emendi kollha, Allora nfokka fuq il-punti l Kif għat qabel din eh, il-parti li għandha xaqsa ma' servizzi servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali aħna naħseb li kolħat jaqbel li dawn is-servizzi għandhom żgħar attenzjoni speċjali għax ċ'ant u importanti għal ċittadina tagħna l-ilma elettriku, trasport u oħrajn. Jiena ħad gost blemend Nejn bisser Kreuzmann u Baltasar kif ukoll l-emenda tlieta Signora Beres. U naħseb li nkun nistgħu nsibu soluzzjoni għal redazzjoni jiena niproponi li l-kwestjoni kollha ta' infrastruttura ħaqqa paragrafu għalija nifissa li tinkludi wkoll l-emenda 33 Issa fuq servizzi soċjali jina naqbel ma' Sur, sur Reutzmann u Baltasar fuq l-emenda 17 li għanna bżon niċċaraw is-sitwazzjoni ta' servizzi soċjali ta' interess ġenerali. Ma dana kollu pala l-leġislatura Ewropea għandna bżon nkunu preċiżi kemm nistgħu għax inkella ħaw waslu għal sentenzi mill qorta tal-ġustizja u din hija ħaġa li kulħadd jaqbel li m'għandniex bżonn. Mbagħad tkellimna wkoll dwar il-klawżula soċjali u li jiġu mibawta ħaddiema f'postijiet oħra u aħna naqblu li drittijiet fundamentali għandhom jiġu rispettati fil-leġiżlazzjoni kollha. Fil-paragrafu tiegħi erba' u l-emenda tiegħi 27 eh, xtaqt niċċara aħjar dan il-prinċipju, specialment id-dritt li wieħed kun jista' jmur eh, strike u li eh, nħarsu id-drittijiet soċjali. L-idea tiegħi kienet li ninkludu inkludu klawzola vinkolanti soċjali fuq il-leġislazzjoni ta' suq uniku. U din l-idea hija ħaġa li jaqblu magħha l-kollegi f'forma oħra. L-emenda 24 mill xadu Rapporteurs tal-PP u għalde jappoġġaw l-artiklu 9 ta' Trattat tal Lisbona li huwa l-bażi ta' klawzula soċjali bħal di. Ma nafx jekk forsi nistgħux insibu xi tip ta' kompromess. Forsi mhux idea daqshekk ġrida, ma jnaħseb li hija ħaġa ġurnata li l-idea ikonna kamra eh, soċjali, speċjali fil-Ordi tal-Ġustizja Ewropea, meta nħassu lej il-kawzi li kienem eh, f'daw l-aħħar snin la avarru fil-Luxemburg u daw nistaw nkunu nistaw nevitaw da tip ta' eh, kawzi diffiċli. Nista' ngħid li t-tarbija tiegħi sa ċertu punt għax jiena kont Ministru tax-xogħol fil-Finlandja aħna ma taħlaqna dan it-tip ta' direttiva dwar eh, ħaddiema li jindbatu jaħdmu x'imkien ieħor. Ma kienx l-intenzjoni tagħna li aħna li din id-direttiva tiffunzjona kif qed tiffunzjona issa. Aħna nista' naraw li għandna bżonn eh, nirreveduwa. Nista' naraw mill-emendi li kulħadd jaqbel li l-kondizzjoni l-status eh, quo hija ħaġa li titbiddel. Situazzjoni sitwazzjoni preżenti titbiddel u hemm linji ta' li jaqsmu bej dawk eh, li jħossu eh, li l-bażija adekwata u dik li jridu direttiva ġdida. U għanna nsibu xi tip ta' kompromess bejnietum. Issa, l-emenda 54 minn Kreuzmann u Baltassar hija tajba u hija tajba ħafna u naħseb li nkunu nistgħu nsibu xi ta' kompromess dwar l-imsieħba soċjali li għandhom ikollu rwol importanti fil istrutturar Għax huma huma l-fatturi effettwati huma bat l-aħħar dwar il-karta professjonali aħna naħseb għandna għandna eh, naqdu l-passaportu u dik professjonali biex ikonna dokument wieħed biss biex nkunu qreb ċittadini. Dak huwa l-emenda 60 ta' Kreuzman Baltasar. Din il-karta biex ngħidu hekk il-dokument professjonali ħaġa li għandha bżonn iżjed attenzjoni tista' tkun verament utli għal eh, min ħaddem u kif ukoll għal min jaħdem. U jiena konvinta u li ħajkollha rwol eh, iżjed ikbar fil-ġejjini fis-suq intern bħala strument li faċilita fenomenu. Jina kontenta li l-Komissjoni eh, waslet fl-aħħar biex teżamina din l-idea tal-dokument professjonali. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom u jiena fil-ġejjini eh, qarib eh, ħan propori li kunem laqa xadaw rapportes Baldassar u Kreuzman. Unkunu nistaw nsibu redazzjoni u proposti konkreti. Grazzi. Għaw xaħat tiħu li jishtiq jitkellem fuq da? Eh, xaħat mill-kommissjoni forsi? Le. Grazzi. Tidda adottata l-14 ta' frar, it nejn Tlifna l-mikrofon tal-president. We move on to the next. Naddu issa għal punt li miss li huwa il-punt 15 li huwa suq uniku l imprizi Imprizi u tabbir sul Batasari. Grazie President. Jena sodisfat b-66 emendi illi ġew imresqa għal din l-abbozz ta' rapport, dan l-abbozz ta' rapport. Ħafna minnhom itejbu id-dokument kontribwixxu għal għanijiet ewlenin illi huma appoġġati mill-rapport. il tejbu l-aċċess tal smis għas-suq intern, ġifieri naqsulhom ukoll l-piżijiet amministrativi, il tejjeb l-aċċess tal-SMEs għal kapital juża il- eh, il xiri pubbliku għal użu aktar soċjali u kol kontribuxxi għall istrateġija Ewropea. Fid-dal ta' dawn l-erba' għanijiet jiena naqsam l-opinjoni tal-kollega Turrinen biex nappoġġaw l intraprizi attivi fis-settur soċjali, l-emenda wieħed u l-emenda tnejn. Jiena naqbel dwar dak li qalu ċertu kollegi dwar dimensjoni soċjali tas-suq intern, ukoll dwar il-ħtieġa ta' żvilupp sostenibbli ta' dan biex noħol u postijiet ta' xogħol ta' kwalità. Per eżempju, l-emenda numru 6 ta' Plam 14 u 18 ta' Pakis Jiena konvinti li din il-kwistjoni flimkien mal-ħtieġa eh, li nżidu l-kompetitività u l-produttività tas-suq intern e kif ġie misħuq mill-kollega Kabrok fl-emenda e numru 4, jiena konvinti li dan nistgħu ndaħlu f'emenda ta' kompromess. Jina nilqab mod pozittif u koll emenda għattilet paragrafu dwar it naqis tal-burokrasija. U biex nħaffu l-aċċess tal smis għall-fondi. Permess tal-emendi li ġew imres għamil kollega Crossman Rapti u koll proposti speċifiċi minnaħat tal-President Beres. Jina naħseb li l-maġġor parti tal-pożizzjonijiet illi wrew il-kollegi huma dwar il-ħames paragrafu b'referenza għall-inklużjoni tal-istandard soċjali fil-temiet kummerċali bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi jina naħseb li dawn jistgħu jiġu mifhuma jistgħu jiġu jistgħu jkunu parti minn emenda ta' kompromess li hija l-emenda 28 Kreuzmer, emenda 29 Lonzulli u rapporter, 31 Christensen, 32 Jakon Sari. jiena rrit insib il-bilanċ xiera bejn li ma jkunx hemm xkiela għall kummerċ internazzjonali u l-aċċess. L-emenda li preżenta l-kollega Pakis hija bażi tajba l-kompromess għaliex huwa irrefera b'mod speċifiku responsabilità soċjali tal-intrapriżi Ewropej matul il-proċess ta' negozjati ta' ftejimiet kummerċjali ma' pajjiżi terzi. Jiena wkoll Naqsam l-opinjoni tal-kollega Ranier dwar iħtieġa illi nżommu l-livell xieraq ta' trasparenza l-emenda numru 40 biex u gwardjaw l-interess tal-kredituri matul ir-reviżjoni tad-direttivi dwar il-prinċipju tal-accounts. Direttiva numru 4 u 7. Din reviżjoni għandha lan biex tbaxxi l-biżijiet amministrattivi u dawn ma jkollhomx għalfej jkollhom ħabtu wiċċhom ma' rekwiżiti obsoleti. Jista' jkun li din twassal għal nuqqas ta' regolamentazzjoni, deregolamentazzjoni li tista' tkun ħażina kif hemm referut fil-referit fil-emenda 38 tal-kollega Turinen jew inkella tista' twassal għal problemi għal ħaddiema kif qalet il-kollega Turinen u rabti emenda 38 39. Jena naqbel mal-kollega Jakonsari u l-opinjoni tagħha biex ndaħlu direttiva la jkollha l għan li tistabilixxi bażi komuni konsolidata marbuta ma' taxxa fuq il-kumpaniji emenda 45 u għalhekk nillimitaw il pizijiet għal semmis u innaqsu l-ispejjeż li huma marbuta mal-konformità tal-sistemi tat-taxxa nazzjonali li huma differenti. Jiena naqbel ukoll mal-kollega Beres fl-emenda tagħha 55 il-proposta numru 17 ta' Single Market Act li għandha lan li timmodernizza ir-regoli tal-komunità fir-rigward tal-xiri pubbliku u kif dawn it-tenders jittieħdu. Dan jista' jkun bażi tajba għall-emenda ta' kompromess għaliex titkellem dwar suġġett ewlieni illi jitratta rapport. Intejbu l-aċċess għal rizorsi pubbliċi min-naħa tal-SMEs, perspettiva aktar mifluxa biex nappoġġaw l-impjiegi, progress soċjali u l-innovazzjoni. Kif diġa intqal, jiena se nagħmel l-mutijaj biex nelabora nfassal dawn emendi ta' kompromessi dwar il-paragrafi individwali. Grazzi. Grazzi xanti, għor jishtiq jitkellem fuq dan il-punt? Is-Sinjorija Konsari. Din hija kwistjoni importanti. U jiena ċerta li emenda 47 dwar tax havens Jina rrit nara iktar azzjoni minn l-Kommissjoni dwar tax havens u għanna bżon kemm inċentivi kif ukoll sanzjonijiet għaliex l-evażjoni tat-taxxa u koll ehm, kapitali leċitu kienu msemmin fil-rapport minn frar fi frar tal-2010 fuq e, il-promozjoni ta' governanza tajba fi kustjonijiet ta' taxxa u jina nishtiq insaqsi jekk xaħat jista' jirrispondini rispondini dwar il-problema ta' tax havens għaliex din toħloq nuqqas ta' kredibilità fost iċ-ċittadini. U ma nistgħu niksbu xejn fuq din il-kwistjoni. U nixtieq insaqsi wkoll jekk hux possibbli li nirrepetu dak li jiena proponejt f'emenda 48 il-Financial eh, Transaction Tax Il-Parlament eh, talaba din dan, talab dan is-sena l-oħra u biex nikzbu xi riżultat tajjeb irridu nirrepetu din il-ħaġa minn żmien għal żmien. Grazzi Sinjura Jakon sari xatti uħar li jixtieq jitkellem Mr. Kreitman ikjoġbok. Grazzi ħafna Sinjura President fuq il-kwistjoni tat-taxxa. Forsi nista' ngħid kelmtejn dwar xana namlu, aħna għanna bżon ta' bazi unifikata ta' tassazzjoni il-kem din mux sertejn il-kummerċ eżattament, għal daqstant teskludux il-possibilità tal-kompetizjoni ta' taxxa kwistjonijiet bħal vat, in-nies jipproponu livell iktar baxx iżda dan ma tantx jkun jagħmel sens jekk inti tixtieq tgħin lil pajjiż individwali tiegħek il-pajjiżi jrid ikollhom flessibilità li jagħmlu l-livell tal vatt tagħhom. Fil-fatt il-kriżi ir-riżultat il kriżi ir riżultat mill banek Irlandiżi u il-livelli baxxi ta' taxxa li kienu joħolqu vejkjum fis-sistema. Ma naħsibx li għad ser niksbu livell unifikat ta' taxxa u fi spiritu ta' solidarieta nishtiq ngħid li għandna nistabilixxu minimu nħallu fidejn l-istati membri għaliex hemm strutturi differenti fil-rigward ta' taxxa hemm xi pajjiżi li għandhom livell għoli ħafna ta' taxxa bażika li jużaw is-servizzi tagħhom waqt li oħrajn għandhom livell baxx ħafna ta' taxxa bażika u għandhom affarijiet differenti li jiffinanzjaw mir-revenju midħul tagħhom. Pereżempju fil-Ġermanja ħafna jridu jiġu finanzjati mit-taxxa bażika u għal daqstan ser tkun diffiċli nikbu din tip ta' armonizzazzjoni bejn strutturi differenti wa tajjeb li konna kompetizzjoni li trid tkun waħda ġusta u għal daqstant jiena nitlobkom biex eh, tħarsu lejn kriterja unifikata eh, lejn it-taxxas da mhux waħda armonizzata. Kumenti ieħor. Femenda 28 għanna nitkellmu dwar l-standard soċjali li għandhom jiġu inklużi bejn pajjiżi terzi u l-Unjoni Ewropea. Nistgħu ngħidu li l-istandardi għandhom jiġu inklużi, iżda nistgħu ngħidu wkoll fejn hu possibbli dawn għandhom jiġu inklużi fċertu każijiet dawn għandhom jiġu esklużi għaliex jekk nistaw nħallu xi punt barra biex nejnu l ftejjim ikun tajjeb għal daqsant ikun nirrispettaw l-social standards ukoll. Ukoll emenda fir-rigward tal-protezzjoni tal-konsumaturi u il-protezzjoni tal-proprjetà intellettuali u importanti l-Ewropa tipproteġi l-proprjetà intellettuali din hija l-bażi tas-sistema legali tagħna u aħna għanna norbtu fuq il- eh, proprjetà intellettuali tagħna din hija importanti ħafna għax-xjenza. Biex bekk nassiguraw li dawn eh, l-affarijiet ma jinstabux faċilment fuq l-internet. Grazzi ħafna l-Kummissjoni xtieq titkellem iva. Grazzi President. Nixtieq ehm, nenfasizza l-kwistjoni tal klausuli soċjali fil ftejm ta' marċ, aħna tkellimna riċentament dwar Global Europe u dwar il-politika tagħna f'dan ir-rigward jiena nista' li l-Kummissjoni qed tipprova tinnegozja l-inklużjoni ta' dawn l-istandards dispożizzjoni fil-kwistjoni tal-kummerċ inkluża wkoll il-ftehim ta' kummerċali bilaterali. Iżda mhux neċessarjament eh, dan il-ftehim jista' jagħmilha possibbli l-iktar jekk dan ikun ehm, ristret ħafna fl-iskop tiegħu jkun eh, speċifiku. Kif qal il-kollega u importanti li tkun flessibbli u fil-fatt din hija politika li l-Kummissjoni tissegwi. Grazzi u se ngħaddi għas-sur Baldassari kjoġbok. Si, grazzi. Iva, grazzi. Nishtiq nirringrazzja għal kontribuzzjonijiet addizzjonali li tajtuni. Dwar iż-żewġ emendi illi tkellmet dwarhom il-kollega Jakun Sari se nitkellem. Mod speċifiku tax havens. Aħna għandna l-istess opinjoni dwar il-ħtieġa illi din il-prattika ta' evażjoni tat taxxa u trasferment ta' kapital fil-pajjiżi fejn dawn ir-risorsi finanzjarji servu li jisaw servu l-ekonomi nazjonali tal-Ewropea jitwarbu aħna l-kol ma naqblux ma din il-prattika. Iżda, mux hawnhekk il-post adattat dan ir-rapport, din l-opinjoni. Mux, mux, mux hawnhekk u għal-aħjar post biex aħna nitkellmu dwar dawn it-tax havens, dwar dwar din l-ostilità li aħna għanna fi rigward dan il-fenomenu. Jidilli li l-emenda li dan is-suġġett ma jaqax f'dawn l-emendi, taħ dawn l-emendi. 48. Tinsisti dwar l-introduzzjoni ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Diġà intalbet lill parlament Ewropew imma hawnhekk perfettament nafu illi il-Parlament talab biss studju dwar dan. Apparti minn hekk il-proposta illi spiss waslet tant il-Kunsil tal-Ministri hemm ħafna persuni li huma kontra, hemm ħafna stati li huma kontra din il-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. U għalhekk naħseb li hija xi ħaġa inutli illi aħna f'rapport bħal dan narġaw nsemmu din l-ipotezi illi għal darboħra brabda possibilità li tintlaqa mill-kunsil terġa' tfalli. Inut li nisist fuq xi ħaġa li nafu li l-kunsil ma jippoġġaħix. Jiena, ovvjament, naqbel mal-ħtieġa illi s-sistema fiskali sa ċertu punt eh, kolla nota ġenerali li tkun komuni jiena wkoll Naħseb illi ideja kontradittorja li jkonna munita unika f'27 pajjiż Umbat ikonna kriterji ta' budget pubbliku, sistemi tal-pensjonijiet, sistemi tat-taxxa li jkunu differenti. Tkun diffiċli illi nkomplu nittoleraw din il-ħaġa. Irridu l-istituzzjonijiet Ewropej jibdew għalmenu jamlu bazi komuni, ifaslu bazi komuni għal dawn it erba' kriterja, għalix jekk dan ma jsirx l-eżempju li diġa rajna ser ikomplu għaddejjin. Ma jistax ikun li jkun hemm pajjiżi li wieħed eh, jieħu l-pensjoni f'68 sena u pajjiżi oħra li wieħed jieħu l-pensjoni ta' 50 sena. Jew inkella minn eh, jiddikjara li għandu tħul eh, iktar minn 100.000 euro jkunu ftit eluf ma dawn l-aspetti li waslu għal deficit pubbliku, għal budget pubbliku li ma jitwemminx. Umbat, ovvjament ikun hemm attak fuq munita illi t-rigwarda 27 pajjiż membru. Jina naqbel mal-ħarsin tal-proprjetà intellettwali din diġa saret permess ta' ċertu direttivi ma ta' min jaġa' semmi dan l-aspett. Kif ukoll ser ikun hemm dan il-punt fl-emenda ta' kompromess li jiena ser inwetta. Jiena ser inqisu ukoll din il-kriterja tal-istandard soċjali fir-rapporti fin-negozjat internazzjonali. Dan irridu nużawh ċertu tolleranza u rridu nżommu f'moħħna illi ir-rapporti internazzjonali, mo speċifiku ma' ċertu pajjiżi, għandhom ċertu speċifistajiet irridu nħarsuhom. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-Parlament u tal-Kummissjoni huma hija pożizzjoni ċara ħafna inċentivaw l-istandard soċja internazzjonali iżda jrid ikunna ċertu flessibilità biex aħna nkunu nistgħu nwettqu transazzjonijiet li huma meħtieġa għall-Unjoni tagħna. Grazzi. Thank you very much. It's going to be adopted in an extraordinary... Grazie ħafna din se tiġi adottata waqt l straordinarja tal-Kumita ġewwa Strasberg ehm, it-tnejn l-14 ta' frar. Umbat se tiġi fil-plenarja f'tnejn ta' Marzu. Issa ser ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna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 Jina għan niproponi rapport li huwa wieħed kritiku. U dan għaliex fil-rapport jien semmejt bosta drabi l-Unjoni Ewropea f'dimensjoni esterna tagħha spiss turi nuqqas ta' konsistenza u ipokrizija. Aħna nixtieq nkunu modell għal ħafna pajjiż fid-dinja iżda rridu naġixxu kif suppost. Jekk aħna rridu li pajjiżi li magħhom ikonna rabtiet ta' kummerċ aħna rriduhom jaġixxu b'mod differenti għal daqstant irridu nagħmlu l-istess aħna. Jien nistenna li r-rapport tiegħi ser ikun suġġett għal dibattitu jaħraq. Iżda, nixtieq intenni għal oħra. li aħna għanna namlu dak li najdu. Ġentament, sar normali għall-Unjoni Ewropea li tuża mezzi faċli iktar mill-miżuri diffiċli u ħorox U dan rajnieh fil-każ ta' Tunezija għandna uh, eh, FTA Free Trade Agreement ma' dan il-pajjiż u dan ifisser li dan il-pajjiż irid jirrispetta l-istess standards bħal ma namlu aħna. Aħna l-kod nafu x'kienu l-iżviluppi ġewwa Tunezija u l-istess għal l-Eġittu Inna nisimaw dwar dialogu soċjali, drittijiet ta' trade unions, tal-ħaddima, xogħol diċenti u konna qegħdin adottaw dokumenti twal li eh, immedjatament wara li ġa adottati ninsewhom. Għal disa snin jina kont membru tal-Bord tal-Governaturi tal-ILO u jiena naf x'inhu l-impatt tal ilo u li l-impatt tal-ILO qed jonqos u koll l-impatt tal-trade eh, unions u koll imbidel. Aħna dottajna ta' direttivi bħal per eżempju direttiva tal-ħin tax-xogħol fejn la bozz tagħha kien kontrarju l-konvenzjoni tal-ILO. Għalkemm l-istrateġija tal-Lisbona u l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tal-2020 għadhom jgħidu u jitkellmu dwar l-aspetti soċjali, dimensjoni soċjali, fil-verità ma hemm ħafna iktar eh, importanza, tina ħafna iktar importanza fuq il-kompetittività, iżda l-Unjoni Ewropea ma tistax tikkompeti. L-eżempju ta' pajjiżi nordiċi li huma kompetittivi ħafna waqt li drittijiet l trade unions huma rispettati hemmhekk, dialogu soċjali qed jittiħet konsiderazzjoni bis jieħu dan huwa eżempju li nistgħu nsegu. Jiena mhux ser noqgħod nitkellem fit-tul bis. Għaliex nemmen li l-kollegi tiegħi ser ħafna xi jgħidu fid-diskussjoni. Minix qed nistenna ħafna emendi U lanqas ma nkun kontent inkuntent ħafna emendi, għaliex ma jkun hemm ħafna emendi fl-aħħar mill-aħħar rapport jispiċċa fix-xejn u ma jifdal xejn mill-intenzjoni oriġinali tar rapporter. Nixtieq ngħid kemmtejn dwar is-CSR, il-Corporate Social Responsibility, dan huwa kunċett li inħolo minħabba li f'dinja globalizzata Memx eżattament rabta per eżempju mal-pajjiż, reġun fejn il-kumpanija topera. Iżda kif nistgħu nitkellmu dwar eh, social responsibility per eżempju meta din il-kumpanija ma tmur tibdel il posta ħatmur tmur f'pajjiż ieħor belt oħra. U allura aħna għandna wkoll nippruvaw niksbu standard Ewropew, CSR. Jiena ekstreġjonista u jiddispjaċini li dawn l-influenza tagħhom qiegħda tiġi imminata. L-influenza tagħhom qiegħda dejjem tonqos. U għalkemm għadna nużaw slogans bħal pereżempju dialogu soċjali u nkellmu rispettaw drittijiet tal-unjonijiet realtà hija differenti ħafna. Fir-rapport tiegħi jiena wkoll nitkellem dwar il-prassi li tiġi applikata fi żoni industrijali, fl-aġenziji. Jiena ċert li intom tiftakru l-klim tal-istrateġija tal-Lisbona li jumbat spiċċat iktar bħala traċedja tal-Lisbona l-slogan kien li se narħol u ħafna iktar xalijiet iżda fil-verità hemm ħafna inqas xogħlijiet issa din hija r-realtà. F'pajjiżi per eżempju Kolombja pajjiżi simili aħna rridu nkunu konxi li meta dawn il-pajjiżi jaraw l-iżviluppi li qegħdin nagħmlu aħna fl-Unjoni Ewropea dawn ikunu sorpriżi dwar ir-rekwiżiti li aħna qed nimponu u spiss dawn u ma spiss isemmu mont for li huwa wieħed mir-rekwiżiti. Iktar minn 10 snin ilu meta konna qegħdin negozjaw regoli għad WTO, aħna bħala trade unionisti ġew Singapore pereżempju provajna nippromuovu prinċipju li permezz ta' konvenzjonijiet ħorox dawn kellhom kunu parti minn regoli ta' WTO. Għaluna li la jelew kienet għalhekk Iżda aħna l-koll nafu ma u kif qed jiġu applikati l-istandards tal-ILO fil-verità. Fl-aħħar jiena nixtieq ngħid li nispera li maġġoranza f'dan il-kumitat ser jidentifikaw ruhom mal-approċċ tiegħi għal dan ir-rapport, l-abbozz tar rapport u ovvjament ukoll nixtieq nirringrazzja lil daw kollha li ħadmu miħaj grazzi. Grazzi qabel ma lil eh, membri ser Nadia direttur eh, tal-fondazzjoni sur 7 Signora Serban il-war senari tajjeb u għata privileġ li aħna għedina unek pala fondazzjoni biex nikontribuxxu għad-debattitu ta'kom u nishti najt milta kem eh, dan il-rapport u importanti għax-xogħol tal-European Training Foundation minħabba l-fat li xogħol tagħna jsir barra mill-Unjoni Ewropea flimkien ma' pajjiżi msieħba uh, mal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant uh, dan ser jgħina fix-xogħol tagħna għalfejn dan huwa rilevanti u kif nista' jajna uh, dan ix-xogħol biex imbagħad aħna wkoll eh, nofru l-informazzjoni li għandna għalikom għad dispożizzjoni tagħkom. Dan kollu japplika fil-qasam tal-politika soċjali u kif naħdmu aħna aħna lesti li nkun nisimgħu x'taħsbu intom dwar x'għandna nagħmlu x'għandu jsir mod differenti fir-rigward ta' trasposizzjoni implementazzjoni tad-dokument li intom qegħdin tippjanaw li ser ikolkom. Aħna nħossu li fil-pajjiżi tagħna il-maġġoranza tagħhom fir-realtà 27 mit 30 li għedin naħdmu magħhom bħalissa huma pajjiżi bitħul baxx jew medju. E, tnaqqis tal-povertà tal-faqar hija ferm importanti u għal-punt ewlieni. U ukoll fir rigward tal-prioritajiet tal-politika esterna tal-Unjoni Ewropea u kol kif qalu l-G20 riċentament dan ukoll għam nizzel fit-taħriġ tal-G20 fl-istrateġija tagħhom u il- ehm, il-tnaqis ehm, fil-faqar globali jista' jsir permezz tal-appoġġ tal-taħriġ eh, li jista' tikseb il-popolazzjoni. Aħna nilqgħu bisjieħ il-modell eh, soċjali Ewropew u koll l-importanza qed tingħata li taħriġ u l-edukazzjoni u l-iżvilupp ta' taħriġ eh, għaliex dawn il-pajjiżi bitħul baxx U l-fat li n-proponulom eh, li jipruvaw jiksbu iktar kwalifiċi f'skejl sekondarji, post-sekondarji, hija diffiċli minħabba li l-maġġoranza tal-popolazzjoni m'għandhomx mezzi li jibqaw jistudjaw sa tmiem l-edukazzjoni sekondarja għal daqstan dak li qed nipproponu hawnhekk eh, huwa li jkun hemm iktar kooperazzjoni bejn eh, edukazzjoni u d-dinja tax-xogħol l-istituzzjonijiet ta' suq ta' xogħol huma importanti ħafna mod partikolari fir ta' dawn pajjiżi għaddin naħdmu magħhom. Ukoll l-appoġġ għal pajjiżi huwa li mhux biss ikun eh, edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità tajba kemm għazzaza kif ukoll għal dawk adulti u kemm għal eh, edukazzjoni inizjali u inkella dik kontinwa, din l-edukazzjoni u taħriġ għandha tkun rilevanti għal daqstant. stant Eh, il-kwalifiċi u kapacitajiet huma importanti ħafna biex innaqsu l-faqar f'dawn il-pajjiżi. U l-iktar elementi importanti li għanna nikkonsidraw fil-pajjiżi li qegħdin naħdmu magħhom huma l-qat fost iż-żaża li dejjem jiżdied b'mod partikolari fl-aħħar ftit snin wara l-kriżi u wkoll l-aċċess għal taħriġ u kol għall impiegi ta' gruppi zvantaġġati. Din dan huwa qasam fejn ix-xogħol tagħna eh, huwa ferm importanti. Għana wkoll qegħdin nikkonsidraw li huwa ferm importanti u li għandu jkun hemm kooperazzjoni bejn taħriġ u impjiegi u negozji. Għandu jkun hemm tranzizzjoni bejn eh, l-iskola bħala kelma ġenerika u it-taħriġ fil-kumpaniji u it-tranzizjoni bejn l-iskola u x-xogħlijiet. It-tranzizjoni f'dawn il-pajjiżi għandha tiġi enfasizzata. Jiġifieri dimensjoni soċjali tal-politika soċjali fl-Ewropa għandha tenfasizza ħafna fuq dan. Ir-rapport ukoll qed jagħmel referenza għal kummerċ. Fil-fatt ħafna arranġamenti ta' kummerċ u rabtiet tal-Unjoni Ewropea eh, dawn jinsabu anke f'pajjiżi li qegħdin naħdmu magħhom iżda mhux biss. Fir-rigward tal-aħħar figuri mill-Organizzazzjoni Dinija tax-Xogħol aħna qegħdin naraw li hemm bidla fil-kompożizzjoni tal-kummerċ uh, ħafna mix-xogħol ġej minn pajjiżi qegħdin jiżviluppaw u għaldaqstant l-Ewropa trid tenfasizza wkoll fuq il-kapaċitajiet uh, ta' pajjiżi rispettivi biex iżommu kwalità għolja kemm jista' jkun u biex bekk il-kummerċ jibqa' ikun organizzat tajjeb u jkompli. U kol fil rigward tal-corporate social responsibility dan u konċett ferm importanti li għandu jiġi meqjus mill-multinazzjonali li uh, mill-Ewropa qed jitlu fil pajjiżi imsieħba magħna eh, għaliex uh, dawk li jieħdu deċiżjonijiet fil-pajjiżi relatati uh, uħut minnhom fil-fatt isu li l-corporate social responsibility u approach Eh, tal-ossu meta huma jkunu qegħdin jitrattaw it-kabbir bażiku l-koeżjoni soċjali. Għal daqstant aħna qed nilqgħu biss referenza għal corporate social responsibility b'mod partikolari nżommu f'maħna li d-dimensjoni tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet hija wkoll parti minn dan l-iżvilupp eh, fil-pajjiżi relatati. Għal stant aħna nħossu li rapport u għaffermi importanti u relevanti ma xol tagħna li għanna li namlu ta' kuljum. U Permezz ta' hekk aħna t referu għal ta tal-stakeholders, eċetera, li jindirizzaw dawn l-isfidi. Għal uħud din mhix ġdida iżda aħna nafu li huma qegħdin ifittxu l-kwalità l-standards ta' ħaddiema u l-standards soċjali għal daqstant huwa importanti li nifukaw fuq il-capacity building f'dawn il-pajjiżi. U importanti li indirizzaw kemm l-istituzzjonijiet eh, governmentali iżda wkoll l-istituzzjonijiet uh, ta' social partners rappresentanti ta' trade unions, rappresentanti oħra ta' soċjetà ċivili fil-pajjiżi tagħna huma fi bżonn kbir ta' appoġġ ta' capacity building biex dawn ikunu uh, partners ta' min jorbot fuq u jindirizza l-politika soċjali mod ġenerali. Aħna kien l-programm ta' ħidma tagħna l-kol kelkom l-opportunità li tarawh sew. So, Aħna minna l-pjanijiet tal-2011 ser nkomplu nippjanaw iżda nħossu li l-elementi kollha huma ferm rilevanti u irridu ninsistu fuqhom ser nisemmi dimensjoni waħda li tista' sem tista' dwar l-immigrazzjoni mod partikolari ehm, reġentament naraw li hemm immigrazzjoni minn naħa tisfel għal naħa għall-Ewropa, għal ġewwa l-Ewropa, għal daqstant huwa importanti naħdmu fuq dawn il-pajjiżi ta' oriġini. Ovvjament hemm l-immigrazzjoni legali u din u aħna rridu nilqgħu lil dawn l-immigranti. Iżda wkoll għandu jkun hemm xi tip ta' xogħol għal dawk l-immigranti li jmorru lura ġewwa il-pajjiż tagħhom ta' oriġini minħabba li huma wara jkunu iktar opportunitajiet ek uh, eh, biex jamlu negozji, etc. mill-li fl-Europa. Dan kollu u għaf konformita ma' dibattitu li qed iseħħ bħalissa fil-G20 uh, eh, il-follow-up ta' Seul u l m grupp li qed fuq it-taħriġ oħrajn uh, huma rappreżentanti tal-ILO, il-World Bank u l-UNESCO u SEDEFOP u skużawni tgħid il-kelima o ECD u mhux sedefop, dawn kollha qegħdin jaħdmu ħafna biex ehm, jindirittaw il-measuring skills eh, li mandirizzat lejn ċertu pajjiżi li aħna qegħdin naħdmu magħhom u wkoll bl mod qegħdin ifittxu strateġiji biex dawn ikunu kapaċi li jindirizzaw it-nuqqasijiet li hemm fil-kapaċitajiet li ġew msemmija hawnhekk. Jiena naħseb li issa wasal iż-żmien li nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet u nirrappreżentaw l-esperjenza fil-kontinent tagħna ġewwa pajjiżi oħrajn ukoll biex bekk ikunu fuq l-istess livell fuq il-mudell soċjali fl-Ewropa. Grazzi. And um, next uh... Kellim li miss Onorevoli Moras. Is-Sur Moras minn ħata l komissjoni Le ma jinsab xawtejt il-President. Allura l-Onorevoli Serkas. Grazie ħafna, President. Jinn qabel l-ewwel kollox nishtiq nixtieq ngħid eh, huwa nirringrazzja Don Faber għax-xogħol siw li jagħmel iżejjed wieħed jħares lej il-rapporti għaw biex jara <clears throat> kemm hemm dokumentazzjoni u kemm hu serju. F'kwestjoni li fuq naħa huwa importanti imma wkoll huwa kumpless. Għax aħna għandna qudiemna kif qalu stess wieħed mill-elementi eh, li għandhom x'jasmu mal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin bħalissa iffaċċati l-effett tal-globalizzazzjoni Aħna l-ħafna żmien sibna li nkunu nistgħu u il-mudell ta' ħajja tagħna li aħna kellna eh, kważi seklu fej kena l-assoċjazzjoni fil-livell Ewropew u nagħmlu li l-Unjoni Ewropea tkun eh, wieħed ta' impenn mal-dinjità tal-persuna u tal-ħaddiema. Ma f'daqqa waħda eh, kena dis-sorpriża kif rivoluzzjoni f'daw l-aħħar 20 sena twassal tibdil fid-dinja kollha forma ġida biex wieħed jipproduċi, jikkonsuma, jixtri u d-dimissjoni esterna tal-Unjoni Ewropea hija ħaġa essenzjali, fundamentali. Sa, tali punt li li l-azzjonijiet li aħna fil-10 snin li ġejjin rridu niffaċċaw jew ħajkonna argumenti adekwati biex nkunu nistgħu eh, nfemu l-dinja Eh, dwar is-sistema ta' valur li aħna ħloqna u hekk fl-Unjoni Ewropea kif kif wieħed jaħdem, kif wieħed jgħix, kif l-standard soċjali aħna ħloqna fl-Unjoni Ewropea, jew nkella l le, jew nkella ħanamlu, kajkonna namlu bħalhom. Daw l pajjiżi li qegħdin f'sitwazzjoni prekarja, nuqqas ta' dittijiet u fil-miżerja. Din hija l-għażla rridu nagħmlu ċanamlu aħna, ħanamlu li l-eżempju tagħna bil-prassi tagħna bil-kif naġixxu javanza, u jgħamil progress jew aħna nraġġaw lura għal dak is-sitwazzjoni li kellna qabel fejda u drittijiet fundamentali li ma kienux il-konsiderati bħal ma mhuwiex konsiderati f'ħafna pajjiżi tad-dinja li kompetu manna fis-suq u fis-suq globalizzat. Għalhekk huwa importanti li nkunu nafu xini reazzjoni. Jiena nixtieq ngħid lis-Sur Faber li eh, bħalu qegħdin f'sitwazzjoni ta' emerġenza f'pożizzjoni ħażina ħafna retorika u ħafna kontradizzjonijiet ta' dak li qed nagħmlu, bad nagħmlu xi suġġeriment forsi qegħdin għar minn dak li qed naħsbu. Qegħdin verament naħslu fil-qieħ ma fl-istess ħin nixtieq ngħid sul Faber li notajt fil-argument tiegħu ċerta pessimizmu. Naħseb li ma tlifna xejat dal-Parlament Ewropew u orizzalment dawk li aħna naqblu ma' Ewropa Soċjali għandna ħafna li xistgħu nofru u najdu u mux għedin fattitudni ta' pessimizmu. Li kif għal filosofu spanjol, il-pessimizmu u l-intelligenza twassanna l-pessimizmu, ma l-volunta tagħna għanda twassanna l-pozizjoni ottomista. ottimista. Allora jena nixtieq għawilu qalbu ħalli r-rapporti għaw jiġi diffiż b'kuraċċu li jista' kollu suċċess. U l-aħħar kummenti jiena dal-aħħar rajt biċa xogħol interessanti ħafna dwar ir-relazzjonijiet mal-konvenzjonijiet tal-ILO, specialment il-konvenzjoni 49 li huwa tal-1949, il-kas eh, Rufer dwar eh, wieħed jifhem kif jinterpreta l-konvenjent eh, kollettivi. U l analiżi ta' dan l-istudju jena naddiwlu u ħanamel emenda biex nżid il-konsiderazzjoni dak li jurina dan xol u għal l-Unjoni Ewropea l qarit li Ordi għal-Ġustizja għamlet l-qari ta' situazzjoni ta' realtajiet ekonomiċi u drittijiet u qed iwassal li mhux l-Unjoni Ewropea biex biex qed timpulsra l-Istati membri eh, jiffirmaw għal konvenzjonijiet tal-ILO imma nħabba l-libertà ta' moviment u ta' servizzi u merkanzija l-Istati membri għandhom għandhom obligu li, li denunċjaw għax imur kontra il-liġi bazika tal-Unjoni. Din hija ħaġa assurda. Għaw ġa ċiżerza diversi pajjiżi li ġa renunzjaw u denunċjaw il-firma tagħhom mm, ta' malajello għax jitħossu li hija kompatibbli eh, mal-liġi bażika tal-Unjoni Ewropea. Din ħaġa li nsolvu, aħna nabżon dibattitu għal-posting worker. Eh, u u kwistjonijiet toħra li aħna għandna qudiemna f'dan il-Parlament fejn u għed ikkun jati tifsira tal-ġejjiena. Jena nishtiq nagħlaq billi najt is-sur Fabar li għappart l ntih dan l-istudju dan il-dokument biex biex mhux biex iskriżet pessimist, al kontrarju biex biex inqawlu qalbu biex ikompli jiġġieled. Jena għamel amenda li fl-aħħar amenda soċjali tal unjon Ewropea, l unjon Ewropea impenjat ruħa eh, li hemm li jkun hemm ratifikazzjoni tal konvenni Allora jien għandi ħana mel-emenda li l-Kommissjoni għandha aġenda soċjali li mill-lied l-Kommissjoni insit dik l-impen tagħha li nfakru l-Kommissjoni li għandhom jmorru kontra l-linja li kont għamil referenza għandhom jinċitaw l-istati jisusu eh, għara l-istati li jirratifikaw l-konveni. Biex naraw li l-Europa mux biss eh, jipritka imma e għandu eh, eh, aġir prattiku li jaqbel ma dak li jipritka. Grazzi. Uh, Mr. Cofferati, please. Grazzi l-onorevoli Cofferati, grazie President. Jiena nixtieq ukoll nisħa dwar xi referenzi importanti illi hemm fid-dokument illi tqasminna. L-ewwel dwar il-difiża tal-mudell soċjali. Difiża tal-mudell soċjali tgħaddi minn ħafna sonijiet possibbli. Mudell soċjali għall europa storikament kien ta' importanza kbira rappreżenta elementa identità għal miljuni ta' persuni u ippermetta biex din il-parti tad-dinja tkun tista' tiżviluppa l-ħidmiet ekonomiċi tagħha fir-rigward tan-nies illi jaħdmu l-ħaddiema. Illum fis-suq globali dan huwa modell illi qed jitpoġġa dubju għaliex għaliex hemm intrapriżi, hemm kumpaniji ta' produzzjoni, ta' prodotti u ta' servizzi illi din inaqsu drittijiet tal-persuni jew dawk soċjali għaliex jiswew wisq. U għalhekk meta lan ikun dak illi innaqsu l-ispejjeż ma nistgħux nevitaw illi kundizzjonijiet illi qabel konna naħsbu li huma importanti u ma ta' ċertu identità għal dik il-parti malbuta ma' drittijiet qegħdin jiġu attakkati. Issa għandna interess konkret għandna raġuni kulturali u politika biex aħna niddefenduh dan il-modell. Il-kohezjoni soċjali u il-modell il modell il kozjoni soċjali u il modell Marbut ma dan, għal din il-parti tad dinja kienu, ra kienu raġuni ta' attrajenza għall-investimenti għaliex għall-inqas għal seklu waslu biex is-settur tal-manifattura kun jista' jiżviluppa b'mod ċira. Jiena naħseb li d-difiża ta' dan il-modell qed tgħaddi mill-rispett ta' trattat, nipretendu li kun hemm rispett ta' trattat għaliex hekk għandu jkun minnaħa ta' min jiffirmhom, imma wkoll għandax taqsam ukoll ma' rapporti koerenti, rapporti kummerċali koerenti. Ma jistax ikun possibbli illi l-Ewropa ikolla rapporti kummerċali ma pajjiżi jew ma ċertu kumpaniji għaliex mod kostanti jew minħabba li m'hemmx demokrazija jiġħdu id-drittijiet mhux bis-soċjali ma wkoll tal-ħaddiema. Għalhekk ikridu dan l-atteġġament disciplinat kif qed jgħid Rikard jiena naqbel miegħu. Iżda irdu ndaħlu wkoll l-idea ta' reċiproċità. Aħna mhux biss irridu ma jkunx il-possibilità li nesportaw jew nimportaw għaliex eh, jekk dan isir indaħlu forum ta' dumping illi jikkastigaw dawk l-aktar dajfa. It-tieni suġġett, responsabilità soċjali tal-intraprizi dan l-istrument ta' CSR huwa strument ċifti ambigu għaliex ħafna kumpaniji ħafna multinazzjonali użaw bħala strument ta' propaganda. Forsi qed inkun ibes wis aħra wis u nitlob skuża, imma ma nistax insib mod ieħor kif ndiskrivi s-sitwazzjoni. Ta' propaganda għaliex huma deskrivew l-azzjonijiet tagħhom bħala azzjonijiet li ħarsu l-ambjent, azzjonijiet li jġibu modelli ta' evoluzzjoni iżda mbagħad ċertu multinazzjonali ta' żejt indunajna illi huma kienu responsabbli ta' tniġġis tal-baħar ta' tramuntana tal-Ewropa għaliex kienu jibgħatu l-materja prima tagħhom fuq bastimenti illi lanqas biss kellhom ikunu ġo port aħsa wara fil-baħar. U għalhekk irridu inneħħu din il-propaganda marbuta ma' responsabilità soċjali. Jina naħseb li biex dan isir irridu naddu minn użu volontarju għal ċertu obbligi ċertu dmirijiet leġislativi. Direttiva mbagħad uh, rabtiet leġislativi għaliex ma tistax tkun biss il-waqa ta' din l-immaġni tal-kredibilità jew ta' reputazzjoni ta' reputazzjoni ta' intrapriża dik illi tagħti parir għal ċertu tip ta' aġir. Kien hemm min kien taħdem it-tfal u meta dan skoprejnieh kellhom danni kummerċali għaliex il-konsumaturi warbuhom mażlux lilhom. Iżda dan mhux biżejjed għaliex jekk ikun hemm l-adeżjoni volontarja biss u tkun kompromessa reputazzjoni biss, aħna jista' ikonna tibdil fil-kompetittività u dan jagħmlu dannu lil min qed iġipruħu sew u jibqaw jibbenefikaw kumpaniji li jibqaw jużaw responsabilità soċjali bħala strument ta' komunikazzjoni strumentali biss. U għalek jina għal din raġuni kontet ngħid illi jekk ikonna uniformità fis-suq jista' jwassal biex l-istrumenti ta' responsabilità soċjali jisiru obbligu, jisiru dmir. U għalek ikunem trasparenza tal-ħidma tal-kumpaniji, tal-kumpaniji. Għal dan il-għan irridu direttiva u irridu kolleġijiet nazjonali. Il-Komissjoni waslet u għalek is-sur Marjas minn tal kummissjoni. Grazie, President. Nishtin nitlob skuza għall-istom biex wasalt. Aħna ġena formati reċentament dwar il-bidla tal-agenda, tal-punti fuq l-agenda. Nishtiq namel kommenti ġenerali dwar il-kwistjoni tad-dimensjoni esterna tal-politika tal-impjegi dan l-axar kienem enfasi l-qatmarajna bħala naħat tal-Komitat Internazzjonali matul dawn l-axar snin tal-krizi u f'dan l-isfond li huwa meħtieġ illi dan il-momentum jinżamm anke issa fi żminijiet tal-kupru u f'konformità mal-Istrateġija Ewropa 2020. F'dan ir-rigward ovvjament napprezzaw ħafna il-fatt li l-Parlament qed jindirissa din il-kwistjoni ta' dimensjoni esterna tal-politika soċjali fl-abbozza rezoluzzjoni qed niddiskutu llum Jiena nixtieq nibda billi inħares lejn id-dibattitu internazzjonali. Hemmhekk rajna diskussjoni b'saħħitha f'dan il-qafas tal-20 la jello tat kontribut b'saħħtu għal dan id-dibattitu u għalek ġim tejjeb ir wol tal-ILO fil-gvernanza globali. Iżda fl-istess il-ħidma tal-Komissjoni f'kooperazzjoni mal istati membri ser taħdem biex ittejjeb il-ħidma tagħha mal-ILO biex ikun hemm livell ugwal internazzjonali li iktar fuq l-standards. U f'dan ir-rigward jiena nixtieq infakkarkom l-istati membri kollha irratifikaw il-konvenzjoni il-konvenzjoni ta' tal-ILO. Jiena nixtieq nirreferi wkoll għal qasam ieħor ta' importanza kbira fuq livell internazzjonali protezzjoni soċjali. Dan ser ikun il-punt ewlieni tal-konferenza tax-xogħol internazzjonali li ser issir din is-sena f'Ġunju. Il-Kummissjoni mhux biss hija attiva fuq is-sena internazzjonali imma qed tikkontribwixxi wkoll għal ġlieda biex tippromovi dialogu mal-msieħba strateġiċi dwar kwistjonijiet marbuta mal-politika soċjali u l-Komissjoni wkoll kontribwiet biex tipromovi dawn il-kwistjonijiet fuq livell reġjonali. Nixtieq infakkarkom il-konferenza ministerjali dwar ix-xogħol tal-għażem ukoll il-qafas ta' li aħna binna dwarhom fih dan l-Unjoni għal mediterran dan minn is l-oħra. Aħna ser inkomplu nipromuovu wkoll iżvilupp sostenibbli, ix-xogħol diċenti u l-responsabilità soċjali tal-kumpaniji dan se nagħmluh eh, fuq smoħra ta' politika, b'mod speċjali l-politika tal-kummerċ dan issemma wkoll issa fid-diskussjoni. Il-Kummissjoni din is-sena ser se tippreżenta proposta għal regolament ġdid marbut ma' CSP. Hemm kwistjoni dwar l-impact assessment u l-metodoloġija li hija għaddejja bħalissa dawn il-kwistjonijiet ser jibqgħu importanti, ser jibqgħu jkunu importanti fil-kuntest tal-negozjati ta' ftemiet ta' kummerċ ħieles u aħna qegħdin inħejju wkoll l-implementazzjoni tal-FTA mal-Korea. Kif ukoll it-twaqqif ta' frontieri ta' Monitorat għal kapitolu marbut ma' sostenabilità u l-kummerċ. Jien nixtieq insemmi wkoll il-kummenti illi l-Kummissjoni għamla dan laħal il-Parlament. Fil-kuntest tal-ħidma tal-Parlament Ewropew dwar ir-riżoluzzjoni dwar drittijiet tal-bniedem u l-standards ambientali u soċjali f'ftehmiet ta' kummerċ internazzjonali. Nixtieq nikkonkludi billi nsemmi illi il-Komissjoni għandha lan illi din is-sena tħejji staff working document li jiffoka fuq id-dimensjoni esterna tal-politika tal u politika soċjali u dawn ser iqisu l-attivitajiet reċenti illi ħadet l-Unjoni Ewropea, illi għamlet l-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam u ser jatuna perspettiva ġenerali li għandhom ikunu validi għal kustjoniet li intom qegħdin tiddiskutu fir-rigward ta' riżoluzzjoni attwali. Grazzi tassew. Grazzi. Naħseb li ser ikonna diskussjonijiet tassew interessanti marbuta ma' dan ir-rapport. Mhux biss dwar jekk is-CSR għandix tkun mandatorja jew volontarja. Fil-passat kien hemm nivvota biex jiżgura li din tibqa' volontarja u l-kumitat hekk ivvota fil-passat dan nafu. L-iskadenza l-emendi qabel ma nadja surfava hija 16 ta' frar is-surfaver. Jekk tixtieq tikkonkludi. Ewwel nett, jiena nixtieq nirringrazzjak nirringrazzjakom tal-kliem sabiħ tagħkom. għandek raġunina pessimista li hawnhekk fil-Parlament sit snin u spiss qed nara tentattivi biex jizzar ma dan il model soċjali li tant taħna kburin bih. Jiena nixtieq nirringrazzja li rappreżentant mill-Fondazzjoni Turin u l-kollega tiegħi l-kollega Sergio Kofferati Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni, nixtieq ngħidilha illi ikun aħjar kieku hija tippubblika dak illi sissa żammitu konfidenzjali meta hija innegozjat ċertu ftehmiet fejn mode for trid tintuża. U dan jista' iwassal għal darboħra għal social dumping. Grazzi lill kollegu nittama li ma tantx ikun hemm Grazzi. L-iskadenza elementi 16 ta' frar, l-adozzjoni fil-Kumitat Empl 30 ta' april. U taddi għal-plenarja f'Ġunju ta' din is-sena, hekk qed nippruvaw nagħmlu. Ser nivvutaw fil-ħamsa u għalhekk ser nieħdu pawża sal l-10 l-5 neqes 5 u mbagħad ser nibdew nivvutaw fil-ħamsa preċiż. Grazzi.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 be starting the vote in one minute if you've got your voting cards with Ekk ġobkom ħanibdew nivvotaw minn minuta oħra jekk għandkom il-kartulina biex nkun tistgħu tivvitaw Right. Um, we're starting on the vote. Um... Nibdew fuq il-votazzjoni. Ħanibdew bl ewel emenda, paragrafu 1, l-emenda 26. Minu favur? is against? Minu kontra? Min jastieni? Ma għaddiċ. L-emenda 27, emenda minu favur, minu kontra, ma għaddiċ. Kompromess A, minu favur, minu kontra, għaddit. 28 sa 31 tirati, 32 minu favur, Min kontra astenzjonijiet ma għaddiċ. 33 minn favur, minn kontra, astenzjonijiet għaddiċ. 34 minn favur, minn kontra, astenzjonijiet ma' għaddiċ. 35 minn favur, minn kontra, astenzjonijiet ma' għaddiċ. 36 minn favur, minn kontra, astenzjonijiet ma d għaddiċ. 37 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ma d għaddiċ. 40 favur, kontra, astenzjonijiet ma d għaddiċ. 50 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ma d għaddiċ. Kompromess B minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 50, 52, 58 dawk kolli kienu artirati 58 minu favur kontra għaddiċ. Kompromess ċe minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Dan jfisser l-56 taqa 57-59 irtirati morru għal 64 favur kontra Assenzjonijiet għad kompromess de minu favur, minu kontra, assenzjonijiet għaddit. 65-66 irtirati, 67-68 u 69 jaqaw, irtirati 70-71 minu favur, 71 minu kontra, minu astieni ħan ċekkjaw fuq il-71. Vote is closed. Votajtu. Erbajn favur, 27 kontra, maddiċ, mela, 74 favur kontra, assenzjonijiet, maddiċ. 75 ġiġi tirata, 76 favur kontra, astenzjonijiet maddiċ. Kompromess E, favur kontra assenzjonijiet għaddit. 77 irtirata, 80 eh, irtirata, 96 irtirata, 3 taqa, imko erba, issa imko erba minu favur, minu kontra assenzjonijiet ma għaddiċ ikun tnejn adottata without minar votazzjoni l-istess għad-disa, e, ikun 10 għaddiet minar vot, toħodna sa 82 minu favur kontra, astenzjonijiet ma għaddiċ, 83 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ma għaddiċ, 84 minu favur kontra, astenzjonijiet ma għaddiċ. Kompromess F minu favur, minu kontra, l astenzjonijiet għaddit. Għaddu issa 95 favur kontra l astenzjonijiet ma għaddiċ. 97 neħuwa minu favur kontra l astenzjonijiet ma għaddiċ. 99 favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ. Eh, Kompromess G eh, minu favur minu kontra ta' għaddit. Naddu issa għal l-emenda uh, 104. 104 ma xittera ta' terata rridu nivvotaw fuqa. Minu favur 104, minu favur għun kontra, min jastieni għama 10. Mela naddu issa għal 106. 106. Minu favur, minu kontra. Assenzjonijiet ma għaddiċ. 108 eh, favur, minu kontra. Assenzjonijiet ma għaddiċ. Kompromess, eh, kompromess, he, eh, favur, kontra. dwar 107. Ija, mill-lider, għandek raġun ta' president 107 mill-lider qed eh, eh, tintolop li t-tneħħa. Le, għadha kemm ġiġ tirata, jgħajt il-segretarijat. Eh, mela 108 għadna kem il-futajna fuqa, il-kompromess he minu favur, minu kontra astenzjonijiet, għaddiet. Uh, 125 minu favur le. Li jidher mxu zbal żball minnaħa tal-President. Wieħed 125 eh, minu favur, neħħa minu kontra, astenzjonijiet ma għaddiċ. Kompromess I minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. 126 irtirata, 127 eh, taqa 128 eh, eh, u koll mela sa ninżlu sa sa 129 minn favur 129 favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ mela 131 minn favur minn kontra astenzjonijiet għaddiċ 134 minn favur minu kontra għan iċċekjaw fuq il-134 naħseb li kien iċċara ma iċċekjaw għal jista' jkun. Votazzjoni għalet. Mela 17 favur, 120 eh, kontra, maddiċ. Mela 1, 3, 5, minu favur, minu ma kontra, Astenzjonijiet ma għaddiċ. 136 eh, irtirata u 138 minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Eh, komitat FEM 11, eh, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għal ma għaddiċ. Mela FEM 15, emenda morali mir-rapporter. jina tlabt li kunem votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti plus u tieni waħda minus. Tajt ir-rapporter. Aħna għanna għawek parlament minn dawrali, tajt il-President l-rapporter. which is the first part down yeah, to the, where? The first part is... is Well, parti hija il-paragrafu kollu, mbax taqt li neħi sentenza Uh, eh, replacement Mason Ren, dik mux għadat għada sew tajt il-rapporter. Dak huwa emenda orali. Jiena nixtieq. Niħu l ewel parti u t tini parti biex n inneħħiha li għandek għamil referenza. Mandiċ il-test bl-Inglis u d-dimi. Skuza ruħi. Jekk inti fuq votazzjoni maqsum għandek ma kienieċ aħna ħneħdu l ewel parti, minnu favur l ewel parti, minnu huwa kontra. L-estenzjonijiet għaddiet minnu favur t-tini parti, minnu kontra, ma għaddiċ Issa, wieħed tlieta disa ġir tirata, sa kompromiss je minn favur, nu kontra, astenzjonijiet għaddit. Mm, morru sa wieħed erba dissa favur, minn kontra, astenzjonijiet ma għaddiċ. 150 minn favur, minn kontra, astenzjonijiet. Għanni ċekjaw fuq dik, naħseb li eh,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 votazzjoni għalqet 14 favur 7 u 78 27 kontra maddiċ. Wieħed ħamsa wieħed iġdirata, wieħed ħamsa tnej minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 154 minn favur minn kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess ke eh, favur minn kontra Assenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal kollox jaqasa tirata, tirata, tirata. Saw naqbżu sal-164 minu favur, minu kontra. L-assenzjonijiet ma ddiċ. Wieħed sitta ħamsa ehm, biex titneħħa minn favur. Minn kontra. Assenzjonijiet, ma għaddiċ. Wieħed sitta sitta rtirata, wieħed sitta dista taqqa. Le. Nivvotaw. Nivvotaw fuq wieħed sitta disa. Minu favur. Minu kontra. Assenzjonijiet, ma għaddiċ. Wieħed sitta tminja minu favur Minu kontra? Astenzjonijiet ma għaddiċ. zero, Minu favu. Minu kontra? Astenzjonijiet ma għaddiċ. 171. Minu favu. Minu kontra? Astenzjonijiet ma għaddiċ. erba, Minu favu. Minu kontra? Astenzjonijiet ma għaddiċ. Wieħed seba' ħamsa. Minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet ma għaddiċ. Kompromess le minu favur. Minu kontra. Jimin jastieni għaddiet. Irtirata, irtirata, irtirata. Mela kompromess me minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet ikon ħamsa. Mela nivutaw fuq ikon ħamsa. Minu favur? Minu kontra? Estenzjonijiet għaddiet. Imkom t-nej, l axar parti li nivutaw fuqa eh, minu favur? Minu kontra? Estenzjonijiet għaddit minja sitta artirata, mela wieħed minja seba' minu favur, minu kontra. Minja stjeni għaddeċ. Kompromas ne favur, kontra. Astenzjonijiet għaddeċ. Wieħed tminja disa minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet ma għaddiċ wieħed disa zero irtirata u votazzjoni maqsuma fuq wieħed disa wieħed. Votazzjoni l-ewwel parti tal-wieħed disa wieħed minnu favur, minnu kontra. Dak li huwa kontra astenzjonijiet għaddiċ. Mela t-tieni parti tal-wieħed disa wieħed minnu favur, minnu kontra. Jastieni ma għaddiċ. Wieħed disa tnej minnu favur, Minu kontra. Għan ċekjaw fuq il wihed disa nejn. Votazzjoni fetħed. Uh, how did you vote? Kif votajt? Favur. Votazzjoni għal-qed. 26 favur, 17 kontra mraddit. Mela wieħed tisa erba minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddiċ. Wieħed tisa ħamsa. Eh, biex titneħħa minu favur. Minu kontra. Min jastieni. Ma għaddiċ. Wieħed disa seba. Wieħed disa tminja ġertirati. Il-kompromess O minu favur, minu kontra, no istieni, għaddit. Morru. Il-0206 u parta mill kompromess imma ma ġietx irterata, ma ġiet inkluża. Nassumi li dik ta' Naddu issa għal 207 li ġiet għadha kemm ġiet irterata kompromess mill-lider għada kem ġem informata li 207 ġiet irvirata mill-persuna li eh, offrita. 207 ġiet irvirata l-kompromess P minn favur minnu kontra. Astenzjonijiet għaddit naddu s-sal 211, 217 li huma identiċi minn favur minnu kontra jastieni ma għaddiċ. Tnej u għetnej, minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet ma għaddiċ. Tnej u għetlieta, minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet ma għaddiċ. Tnej u erba minu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma għaddiċ. Tnej u ħamsa minu favur. Minu kontra. Min jasjeni ma għaddiċ. Tnej u sitta artirata. Tnej u minja minu favur kontra assenzjonijiet ma għaddiċ. Nejju disa minu favur. Minu kontra nishtiq niċċekkja fuq t-nej u disa. Votazzjoni fetħed fuq t-nej u disa. Vote is closed. Votazzjoni għalet. 27 favur, 20 kontra dik 2-2-0 mil favur, minn kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. 2-2-1 favur, kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 2-2-2 favur, kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 2-2-3 minn favur, minn kontra. Min jastieni, maddiċ. 2-2-4 tirata, 2-2-5 rridu nivvotaw fuqa, eh, minnu favur, minnu kontra, min jastieni, 2-2-6 minnu favur, minnu kontra, 2-2-7 minnu favur, minnu kontra, 2-2-8 minnu favur, minnu kontra, 2-2-9 minnu favur, kontra, min jastieni ma għaddiċ. 2-3-0 minn favur, minn kontra. Astenzjonijiet ma għaddiċ. 2-3-2 minn favur, minn kontra. Astenzjonijiet ma għaddiċ. Kompromess Q eh, minn favur, kontra. Astenzjonijiet ma għaddiċ. Issa fit-tejt tejt 2-3-8 artirat ta' 2-3-9 favur kontra astenzjoniet għaddiċ 2 erba zero minu favur minu kontra minu jastieni ma għaddiċ 2-4-1 favur kontra astenzjoniet ma għaddiċ 2-4-2 favur kontra astenzjoniet naħseb li dika ma għaddiċ ma nċekjaw Fetazzjoni fetħed Vote is closed. Votazzjoni għalet. Għan 24 favur, 23 kontra ma dik għaddit. 2-4-3. Dak huma favur. Dak huma kontra. Astenzjonijiet ma għaddit. 2-4-4. Minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet ma għaddit. 2-4-5 irtirata. 2-4-6 favur. Kontra Astenzjonijiet. Ma d-deċ 247 irtirata, 248 minn favur, Nu kontra. Astenzjonijiet. Ma d-deċ 249 favur, kontra. Astenzjonijiet. Ma d-deċ. Kompromess R. Eh, favur, favur, kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. għal morru eh, zet l-isfel, 261 favur kontra astenzjonijiet. Għaddiċ, t-nej favur kontra astenzjonijiet, ma għaddiċ, t-lieta favur kontra astenzjonijiet, ma għaddiċ, erba minu favur minu kontra astenzjonijiet, ma għaddiċ, 265 minu favur kontra astenzjonijiet, ma għaddiċ. 266 eh, eh, biex titneħħa favur kontra assenzjonijiet, ma ditx. Kompromess S eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Morru sa' tirata, tirata, tirata, naħseb t-nejħa, minja ħamsa ġizir tirata u kol, mela sa morru għal kompromess T, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Ittirata immorru għal tnejn disa wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tnejn disa tnejn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess u favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal 300 minu favur, minu kontra. Tletnija, Minu favur? Tletnija, Minu favur? Minu kontra? Astenzjoni, Għaddiċ. Tlita 301. Minu favur? Minu kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Kompromess ve, Minu favur. Ma kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Naddu s-sal. 1 zero. Minu favur. Minu kontra. Min jassieni. Maddiċ. 3-1-1. Minu favur kontra. Min jastieni maddiċ 3-1-2 minu favur, minu kontra. Min jastieni maddiċ 3-1-3 favur, kontra. Għan iċċekja. Aħseb li maddiċ 3-1-5 minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet eh, maddiċ. 3-1-6 tirata. Għan iċċekja fuq 3-1-5. Għan iċċekjaw fuq il-3 u 5. Votazzjoni fetħet ma aħjar jek niċċekjaw. Votazzjoni fetħet. The vote is closed. Votazzjoni għalqet. 19 favur 120 kontra mela maddiċ. 316 irtirata, 317 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ma għaddiċ. 38 jemma minn dawrali tneħħi il-kelma ekofin u tamil minn floka eh, li jidru emmek minn favur minn kontra ħanċekkaw fuq 38. votazzjoni fetħet fuq 318 Vote is closed. Votazzjoni maluqa. 23 favur 24 kontra ma ditx. Fittu għed dissa, dawk favur kontra stazzjonijiet m'għaddiċ. Tlieta tnejn zero dawk favur kontra stazzjonijiet m'għaddiċ. Nkun ġiet aċċettata mingħajr eh, votazzjoni 26, 27, 28, 36. Is-Sinjur Roman Reuten biex nassigura konsistenza fil-rapport imma ta' paragrafi li ġe votajna fuqhom flikon li nġaw poġija fortni differenti għaliex jider li għamlu iktar sens dan ifisser li jser u f'din l-ordni. Se għani kjerifika, tejt il-President. Tajjeb, tejt il-President, m'hemm problema. U nistgħu din il-problema iktar tard li ta' tnejn wieħedok favur, kontra, stanzjonijiet, maġġiċ. Tlieta tnejn tlieta dok favur, kontra, stanzjonijiet, maġġiċ. Kompromessu għu, favur, kontra, stanzjonijiet, maġġiċ. Tlieta tnejn tessa dok favur, kontra, stanzjonijiet, maġġiċ. 330 dok favur kontra stanzjonijiet maddiċ. 331 dok favur kontra stanzjonijiet maddiċ. 332 dok favur kontra stazzjonijiet maddiċ. 333 dok favur kontra stazzjonijiet maddiċ. 334 dok favur kontra stanzjanijiet astenzjonijiet maddiċ. 336 dak favur kontra stanzjanijiet astenzjonijiet maddiċ. 337 dak favur kontra stanzjanijiet astenzjonijiet maddiċ. 338 dak favur kontra stanzjanijiet astenzjonijiet maddiċ. 339 irtirata, 340 favur kontra stanzjanijiet astenzjonijiet maddiċ. 341 dak favur kontra stanzjonijiet ma' 10. Jek taqblu ser njihdu 342 sa 350 kollha f'daqqa flimkien. Le, ma tridux, mela ser jinkomplu 300 wieħed 42 favur kontra stanzjonijiet ma' 10. 343 irtirata, 344 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 345 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 346 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 347 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 348 irtirata, 349 favur kontra sanzjonijiet maddiċ, 350 favur kontra sanzjonijiet maddiċ. 352 daw favur kontra sanzjonijiet maddiċ, 354 favur kontra sanzjonijiet maddiċ. Kompromess X favur kontra għastazzjonijiet għaddiet. 355 favur kontra għastazzjonijiet għaddiet 356 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 357 tnejja flimkien ma 358 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 359 dawk favur kontra stazzjonijiet ma bdiċ. 360 favur kontra stazzjonijiet ma bdiċ. 361 favur kontra stazzjonijiet ma bdiċ. 362 favur kontra astenzjonijiet ma bdiċ. Kompromess j favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Nadu għal kos 16 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naħseb li għaddiet it president Nara nerġun ċekjaw favur għaddiet. 366 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 367 favur kontra astenzjonijiet ma dieċ 368 favur kontra astenzjonijiet ma dieċ 369 favur kontra astenzjonijiet ma dieċ 370 favur kontra astenzjonijiet ma dieċ 371 favur kontra astenzjonijiet ma dieċ 372 six deletion favur kontra astenzjonijiet maddiċ 375 favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromezzet favur kontra astenzjonijiet għaddit naddu għal kompromess doppja A favur kontra astenzjonijiet għaddit. naddu għal 390 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 391, 392 fl-imkien ma 393 sa 396 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 397 favur kontra stanzjonijiet maddiċ. Kompromess doppja B, dok favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Li messu ma irtirati. 402 da favur kontra astenzjonijiet ma dieċ kompromess doppjaċċe favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal 411 eh, dak favur kontra stenzjonijiet ma dieċ 412 favur kontra stenzjonijiet ma dieċ 413 favur u kol 414 favur kontra stenzjonijiet ma dieċ kompromess doppja d dawk favur kontra astenzjonijiet ma dieċ għaddiet le tgħid il-President, skużawni. Kompromess doppja d għadda. 4-5 tirata, nadu għalimko 24, dak favur, kontra, astenzjonijiet ser niverifikaw fuq MK 24, votazzjoni għam miftuħa. The vote is open on... Votazzjoni għam miftuħa fuq MK 24. Votazzjoni hija magħluqa. 31 favur 16 kontra diet. 416 favur kontra astenzjonijiet ma ditx. 417 dak favur kontra astenzjonijiet ma ditx. Ikon 34 dak favur kontra Stazzjonijiet għaddit. 118, 6 deletion daw favur. Kontra. Stazzjonijiet maddiċ. Kompromess doppja E, daw favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. E, għaddit, skużawni. Emenda 423 dak favur kontra. Stanzjonijiet ma ditx. 424, 6 deletion, dak favur, kontra. Sin verifikaw. 424. Votazzjoni hija miftuħa. Le, hija ċara ħafna. 422. emenda 424. Qed titlob tneħħija din l-emenda. Nagħlqu l-votazzjoni. 24 favur 3 kontra. Għaddit. 425 u 426 irtirati. 428 eh, favur kontra astensjonijiet ma' 10, 429 favur kontra niverifikaw fuq 429. Votazzjoni għam miftuħa. Għaw persuna mill-PPE zejda. Il-votazzjoni hija magħluqa. 18 favur 28 eh, kontra Madic. Naddu għal ikon 35-49 eh, ta' minn votazzjoni ikon 45 nridu nivvotaw fuq għadaw favur kontra astenzjonijiet maddiċ il sottotitlu ikon 47 adottat minar votazzjoni ikon 24 emenda li min rapporter. Ikon 24. Nżidu l-klim. It's all in on the order. Emenda li ikon 24 da favur. Fimtew 45 ma ditx. Tajjeb. Was defeated. Ikon 45 ma ditx u issa għaddejna għal ikon 24. Dawk favur ta' ikon 24. Kontra sanzjonijiet għaddiet. 431, 433 ma identiċi dak favur kontra sanzjonijiet ma dieċ. Kompromess doppja F, dawk favur, kontra, sanzjonijiet, għaddiet. Naddu għal parti mill erba tlieta disa il-parti tan nofs fejn edha fuq l-order paper kom, 439 il-parti tan nofs bis dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ 440 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess doppja ġ dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 443 443 dawk favur. Ma nafx jekk qed nifhem sew aħna votajna fuq kompromess u mbagħad wara. Le tajjeb għandek raġun tgħid għan eh, kompromess doppjakka ġiet adottata u ser jridu nagħdu għal-emenda tlita 3 nivutaw fuq dawk li ma favur 4 tlita kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess doppja H dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal 451 dawk favur ta' 451 kontra sanzjonijiet ma' 10 452 dawk favur kontra astenzjonijiet ma' 10 453 dawk favur kontra astenzjonijiet ma' 10 kompromess doppja i favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kumitat ikon 55 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Komitat ikon vota f'biss fuq l-aħħar parti ikon komiti 56 dawk favur kontra stenzjonijiet għaddit. 458 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 459 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 460 u 61 ma ritirati, 462 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiċ maddieċ. 463 daw favur kontra stanzjonijiet maddieċ. du għal premessi, premessa, amenda 5 daw favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Amenda 6 li għal kompatibli ma' amenda numru 5 daw favur kontra stanzjonijiet għaddiet. L-istess għal 7 daw favur kontra Astenzjoniet ma' 10 emenda 8 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Disar tirata 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 11 kompatibli dak favur kontra ma' 10. 12 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tletax ġiet tirata erbatax dawk favur, kontra astenzjonijiet ma ddieċ. 15 dawk favur, kontra se verifika fuq 15 bil-votazzjoni miftuħa. Naħseb li għaddiet ma mniex ċerta. Votazzjonija maluqa. 26 favur, 18 kontra, astenzjoni wahda għaddit. 16 dak favur, kontra. Naħseb ġara l-istess, istan jen verifikaw 16, il-votazzjoni għam fuq 16. Il-votazzjoni għam maluqa. 29 favur 18 kontra għaddiet. 17 favur kontra sanzjonijiet maddiex 18 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 19 irtirat 20 favur kontra se nivverifikaw fuq 20 votazzjoni għamiftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. 26 favur, 21 kontra għaddit. 21 favur, kontra astensjonijiet għaddit. 22. L-ewwel parti ammissibbli, it-tieni parti mhix ammissibbli. Ser nivutaw dwar l-ewwel parti favur, kontra Ser namlu verifika dwar 22. Votazzjoni miftuħa dwar 22. Naħseb li ma imma min iżgura. Votazzjoni magħluqa. Iva, 17 favur, 27 kontra. 3 astensjonijiet, ma 23, 24, 25 irtirati. U għalek naddu għal-Komitat FAM. FAM A, favur, kontra. stensjonijiet ma Fam C, favur, kontra astensjonijiet għaddit famde favur kontra astensjonijiet għaddit fam e favur kontra astensjonijiet għaddit fam f favur kontra astensjonijiet għaddit fam h favur kontra astensjonijiet għaddit fam i favur kontra astensjonijiet Maddiċ, famje, favur. Kontra. Stazzjonijiet, għaddit. Fam k, koperta minn fam f. Sar nivvotaw xorta wahda, fam k, minu favur. Kontra. Stazzjonijiet, maddiċ. Fam l, favur. Kontra. Stazzjonijiet, maddiċ. Fam m, koperta minn fam a. stess kien japplika l-famqa ah, diġa kienet koperta minn famqa. Suppost ma votajniex ek fimt mill-lista tal-votazzjoni illi kienet koperta minn famqa. Iżda qed jgħidu li rridu nivvotaw dwar xorta waħda. Anke jekk kienet koperta, għaliex ma jagħmilx sens. Fam diġa koprejni. Ejjew nivvotaw xorta waħda. Le, ma rridx illi nivvotaw darbtejn. Ser nivvotaw xorta waħda. Sir Sterks forsi jrid kerifika irridu nivvutaw għaliex famqa ah, ma ditx. Il-punt imma huwa illi jekk fam k huwa diġà kopert famqa ah, ma ditx tgħid il-President. Iva ma din hija diġà koperta minn fam akka u fam F u fam F ġiet aċċettata. Jiena ma naqbilx. Ija koperta biss jekk tgħaddi famqa. U għalhekk se nifutaw dwar fam emme minu favur. Kontra? Astensjonijiet ma ddiċ. Fam o? Favur kontra? Astensjonijiet ma ddiċ. Sa citations? Emenda numru wieħed minu favur? Kontra? Assessjonijiet, għaddit. Nejn u tliet artirati, erba' mendorali, favur, kontra, Assessjonijiet, għaddit. Komitat fam, l-ewel citation, minu favur, kontra, Assessjonijiet, għaddit. Fam citation 2, favur, kontra, Assessjonijiet, għaddit. U għet minja mendorali, favur, kontra, Assessjonijiet. Għaddit. Issa ser nivvotaw fuq la bosta rizoluzzjoni kollha votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għal persuna nisa. Votazzjoni maluqa. ċat ma kienx vota ma vota votazzjoni mal-luqa 40 favur, 6 kontra, wieħed astenzjoni waħda. Nixtieq nifra l sinjura Ayman Rajten. Il-fot li jmiss Malaj, malaj, Nishtiq nir ingrazzja ħafna l shadows u l-membri kollha b'mod partikolari l shadows Qed nara Fredrik, il-Majjan, il-Jane. Grazzi, ta' bilħaq. Tajja pwis naddu għal rapport ta' sur kofferati dwar situazzjoni attuali u sinerġiji futuri għall effettività aħjar bejn l-IRDF u fondi strutturali oħra. Minu favur, numru wieħed, kontra. Skużawni, Minnix nara kif qed tivvotaw, jekk ġobkom oħorġu minn din il-kamra ma mela kemm jista' jkun minn ser joħroġ biex inkunu nistgħu nivvotaw dwar ir-rapport tas sur kofferati. Minnu favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit tnejn. Emen kontra? Astensjonijiet għaddit. Emenda numru tlieta favur? Kontra? Astensjonijiet? Naħseb li m'għaddiċ. Kompromess A favur? kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda numru 9 favur, kontra. Mux għettolu idejkom. Ser namel verifika dwar emenda numru 9. Emenda 9, minu favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess B, favur, kontra astensjonijiet għaddit. Numru 12, emenda numru 12 favur kontra. Se nagħmlu verifika dwar it-12, il-votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. 27 favur 17 kontra astensjoni wahda. Għaddit. Kompromess ċe favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda numru 15, favur. Is there any objection to an oral amendment on 15? Hemm oġezzjoni l emendorali dwar il-15? għaliex ħadd ma informana minn qabel. Lebda oġezzjoni isur kafferati. Skużani, President, bħal każ ta' qabel votajna l-ewwel dwar l-emenda orali għaliex l-approvazzjoni tal-emenda orali tibdel il-vot dwar l-emenda li kun imess. U għalhekk qabel ma nifutaw dwar l-emenda 15 irdu nvotaw dwar l-emenda orali tal-kollega Ungureanu. Yes, yeah, so we have to have a clarification from one... Iva, ridu kjarifika minn eh, xaħat minnkom dwar l-emend orali, għalix din ma tinsax fuq il-karta li għana qoddimna. U għalek jew irridu kjarifika dwar l-emend orali missur kofferati jew inkella minn min qed jipproponija din l-emend orali. Tista' tgħid xi tfisser din l-emend orali għal emenda 15? Iva, grazzi, Signor President. Din qed tipprova tibdel il-kelma policies policy? U qed eh, tipprova wkoll tneħħi l-aħħar kelmiet minn end emphasis on more competitive behavior. Sur kofferati. Jiena ma noġazzjonax u il l-emenda. Għalek ser nivitaw dwar emenda 15 bil-emenda orali. Minu favur? kontra. Astensjonijiet għaddit. Kompromess de, favur kontra. Astensjonijiet għaddit. 21 Pemenda orali minna ta' rapporter miktuba fil-karta li għandkom fl-order paper minnu favur kontra astensjonijiet. Għaddit. Kompromess E. Favur kontra astensjonijiet. Għaddit. 26 favur. Kontra. Astenzjonijiet, naħseb li aħjar namlu verifika dwar is-26 għaliex il-votazzjoni ma kien ċara, votazzjoni miftuħa dwar is-26. Votazzjoni miftuħa dwar emenda 26. Għanna persona tal-PPE zejda. Votazzjoni mallu għadu minn emenda 26. 26 favur, 15 kontra, 3 astensjonijiet. Għaddit. Emenda 27 favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Naseb. Kejt il-president. 28. Favur. Minu favor emenda 28 dwar 28? Sina President, nishtiq illi nirtira din l-emenda. Emenda 28 irtirata. Jida li emenda orali dwar kompromess F, sur kofferati jekk jishtiq jitkellem dwar din l-emenda orali dwar kompromess F. Ek joġbok sur kofferati. la modifica rispetto il-bidla fit-test fil-gwar ta' test li tqassam oriġinarjament hija dwar l-aħħar parti fejn qed namlu ipotezi dwar iż-żieda tal-fondi strutturali nibdew dwar dak marbut mal-postijiet ta' xogħol ġifieri fond soċjali jekk ikun hemm din il-ħtieġa. Il-bidla hija jekk ikun hemm il-ħtieġa. il ħtieġa Xi oġġezzjonijiet le? Tajjeb u nivvutaw dwar kompromess F favur kontra astensjonijiet għaddit. 32 favur kontra astensjonijiet għaddit. 33 favur kontra astensjonijiet għaddit. 34 favur kontra Sen namlu verifika dwar l-34, votazzjoni miftuħa dwar l-34. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. 25 favur, 20 kontra, għaddit. 35. Tiġir tirata, l-eskużaw ntejt il-President kompromess ġe, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 39, favur, kontra. Se namlu verifika dwar id-39 votazzjoni miftuħa. Carried but not sure. Naħseb li għaddit imma minni skura. Votazzjoni maluqa. 28 favur, 17 kontra għaddit. Emenda 40 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess akka favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 46 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 47 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Issa ser nivvotaw votazzjoni elettronika dwar la bosta opinjoni votazzjoni miftuħa. The vote is closed. 46 in favor. Votazzjoni maluqa 40 favur ħadd kontra lebda astensjoni. Nixtieq nifraħlek sur kofferati. Now we, we move to um, several votes uh, on uh, draft opinion. Issa għanna diversi voti dwar uh, opinjonijiet mis-surori, dawru waħda hija fuq uh, discharge għal budget għal-2017 għal-2009. Sezzjoni numru 3 dawk huma favu, dawk huma kontra, estensjonijiet għaddi. L-istess rapporter l vot li jmiss huwa emenda fuq iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali emenda waħda minn favur, minn kontra, astenzjoni ta' diet l-emenda tnejn minn favur, minnu kontra mill-estensjonijiet. L-emenda tlieta minn favur kontra mill-estensjonijiet għaddiet. Naddu issa għalam votazzjoni elettronika fuq dell-opinjoni, votazzjoni fetħed. Votazzjoni għalet. 45 favur, ħadd kontra u astenzjoni waħda. Mela għaddit. Naddu issa għal kwitanza għal ferrisa um, għal ċentru Ewropew għal Svilupp tal-Taħriġ Professjonali emenda waħda minn favur minnu kontra. Mela, nċekkjaw fuq l-emenda numru waħda votazzjoni fetħed. Votazzjoni għal ed 31 favur, eh, tistax kontra mela għaddiet. Naddu sa ċekjaw eh, elettronika fuq l-opinjoni in ġenerali, votazzjoni fetħed. Votazzjoni għalet. 46 favur, ħadd kontra u l-ebda stenzjoni. Naddu issa għal-kwitanza tal-2009 tal-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib ta' kondizjoniet ta' ħajja u ta' xogħol. Emenda waħda eh, minn favur, minn kontra estensjonijiet eh, maddiċ. Issa namnu ċek eh, fuq l-opinjoni, votazzjoni fetħed, votazzjoni għal-ed. 45 favur, wieħed kontra. Nebda astenzjoni. Għaddu issa l-kwitanza li jmiss, kwitanza l-2009, l-Aġenzija Ewropea għas saxħa u s-Sigurta fuq ispost tax-xogħol, żewġ emendi da' waħda minn favur minn kontra astenzjonijiet għaddiet l-emenda numru 2 minn favur minn kontra astenzjonijiet għaddiet. Votazzjoni issa miftuħa fuq l-opinjoni n-fisaħ. Votazzjoni għalet. Mela għanna 45 kon favur, ħat kontra u ħadd ma jastiene, neferħu l-rapporter. Ek, temmejna l-votazzjoni, il-komitat li jmiss huwa fi Strasburgo l-14 ta' jannar. Fis-seba' tikkorreġi ruħa l-President tal-17 ta' frar fis-seba' fi Strasburgu.